The next item uh, on the agenda is question... Mela l-punt li jmiss l-agenda hija mistoqsija li kummissjoni, mistoqsija ta' kummissjoni, l-ewwel mistoqsija kienet hemm Sinjur McGinnis imissa fidejn is-Sur Higgins fidejk. Suċċer, membri nirriferi, meta s-sistema tal-PDOs u il-PGIs u il-TSGs ġew mwaqfa sistemi oħrajn diġa um, simili eżistew f'xi stati membri. Konċett ta' indikazzjonijiet jew eh, indikaturi ġeografiċi kienet eh, diġa familjari, ċertu affarijiet kienu ġar reġistrati fuq livell Ewropew u għalhekk hemm ħafna smijiet li huma ġar reġistrati fl-Stati membri. Iżda interess kbir fis-sistema ġi osservat f'ħafna stati membri proċedura biex jirġistra isem ħafna drabi jihu ħafna snin minħabba l-grupp li qed japplika jrid ifassal ċertu speċifikazzjonijiet u jrid japprovhom fuq livell nazzjonali u mbagħad minħata l-Kummissjoni. Il-dokument wieħed rigward taqsira ta' speċifikazzjonijiet għall indikaturi ġeografiċi u speċifikazzjonijiet għall speċjalitajiet tradizzjonali dawn jiġu bat pubblikati fil-OJ tal-Unjoni Ewropea sabiex jippermetti illi kunem hemm oġġezzjonijiet kif bżonn u l-periodu għal oġġezzjonijiet għandu tul ta' 6 xhur, jekk wara dan il-tul ta' żmien, mela li isem jista' jiġi reġistrat jekk ikun hemm oġġezzjoni li tintefa' mela il-partijiet interessati għandhom sitt xhur biex jilħu ftejjim, u mbagħad jekk ma jilħux ftejjim, il-Kummissjoni toħroġ deċiżjoni li eh, jivvotaw fuqha il-Komitat Permanenti u din il-proċedura tispjega żmien meħtieġ biex dan ir-reġistrazzjoni jseħħ minn naħa l-oħra la darba li kun hemm isem irreġistrat mela dan ikollu ħarsin qawwi u rikonoxximent internazzjonali benefika minn eh, strumenti ta' komunikazzjoni speċjalment l-użu tal-logo. Il-Kommissjoni ta li hemm bżonn tħaffef il-proċedura ta' reġistrazzjoni proposti għal dan il-lan saru fissem il-pakket ta' kwalità għal dak li huwa l-pakket ta' kwalità, inkluż biex innaqsu iż-żmien li tieħu l-Kummissjoni biex tifli l-applikazzjoni u li naqsu kol il-periodu ta' li wieħed jitfa' oġġezzjonijiet għal xarej il situazzjoni differenti bej pajjiż għalih speċjalment minħabba l-ismiċ reġistrati f'pajjiż. Il-Kummissjoni tagħmel fondi disponibbli sabiex ippromovu prodotti ta' kwalità li jkunu disponibbli għall operaturi sabiex inkunu nistgħu ngħajmu kuxjenza fost il-konsumatur. Grazzi. Thank you. And for a supplementary, Mr. Higgins. Grazzi, Sessur Higgins. Grazzi, nishtiq ningrazzja l-Komissjoni ta' Turiba ta' naħseb il-tikketjar ta' dan il-prodotti tal-ikka li xaħġa li għana faħruwa. Pero laqat il-mus frasu f'ħafna kustinijiet, per eżempju, il-fat illi hemm xi standards differenti, il-ħaġa il-tul ta' żmien li jidu ndumu minn applikazzjoni reġistrazzjoni jekk għat eh, kien hemm eżempju ta' burokrazija fl-livell Ewropea mela għadan. Fi pajjiżi għal-Departiment tal-Agrikoltura ħames snin idubu mill-mizmini tagħmel applikazzjoni sa t tirreġistra. Issa wara krisi tal Ġermania, aħna rridu iktar tikketjar ta' ikel aħna iktar bżonn iktar standards, iktar kolġor ta' kwalità għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni illi ikonna eh, kadenza ħafna iktar stretta. Grazzi. Kommissorju, nista' ukoll ndur lej sunjora Matera, un battu bomit it-nej sunjora Matera. Grazzi, President. Jina unina għatma diskussjoni tal-quality food. l italia f'dawn l-aħħar ġematejn soffri t-ħsarit l ħsara li wasal għal 20 miljon euro minħabba li ma beħiċ ħaxix eh, specialment il-ħjar minħabba il-bakterja ta' li jem u għet nitkelmu dwar miljoni ta' euro fuq sussidi ta' importazzjoni esportazzjoni ta' Russija. Palissa hemm daqqa ta' ħarta is settur tal-frott u l-ħaxix, allura x'sux miżuri se tieħu għal dan ir-rigward ta' dan is-settur u x'miżuri se tittieħdu biex nevitaw sabiex ma jkunx hemm dawn il-informazzjoni ħażina u għarriqa li qed tingħata fuq fejn hija din il-bakterja tal-ikola li qiegħda tbeża ħafna n-nies. Hawnhekk qed titkellmu dwar ikel ta' kwalità suppost. Commissioner Ondo.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 Eh, u nippruvaw naqsu iż-żmien ta' sitt xhur u l-perjodu ta' oġġezzjoni kif qed xarej. Jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsil jiddeċidi adottaw il-proposta tal-Kummissjoni tal-sena jew 10 xhur 10 xhur għalmenu ħajkunu qegħdin jiġu frankati. Issa, tieni mistoqsija din kien hemm kunsill tas-saħħa l-bieraħ li trattaw din il-kwistjoni u aħna lesti li nagħmlu segwitu wkoll f'stadju iktar il qudiem u rridu jekk nqisu il-Kunsill Straordinarju tal-Agrikoltura li għaddej illum u rridu l-ewwel nett naraw x'inhu għaddej minn hemm u x'joħroġ minn hemm ma nistax nikkommenta issa. Grazzi. Sinjura Harkin. Inti mistoqsija tiegħek kienet hawnhekk għal mistoqsija supplementari iva fil-qosor jiddispjaċini jiena ma stajtx nidħol għal tuġiba tal-Komissarju fil-bidu jiena irrid ngħid li hemm ħafna produtturi li m'għandhomx ma jagħmlux informazzjoni ma jafux bi għadin, speċjalment pajizi, qegħdin jieħdu komissjoni passi biex dak li jkun ikun ikollu iktar koxjenza mhux biss fost il-konsumaturi ma kifrok flok il-produtturi. Komissarju, Iva, is-surċer, il-surċer, Harkin, din il- sistema ta' fin fost nies u produtturi differenti pajis għal pajis kontu kol smit reġistrati u l-fondi Ewropea huma disponibbli għal operaturi biex jipromuovu l-ikel ta' kwalità tagħhom iktar minn 90 biljun euro li qed jiġu allokat għal promozzjonijiet bejn il-fejnista 2006 bejn 10 u aħna nixtiequ nirrevedu il-politika tagħna biex nipromovu din il-prodotti agrikoli fil-fatt green paper li suppost jeħroġ dan is-sajf u dan l opportunità biex diskutu l annijiet ta' din il-politika la darba oħra u biex nazaminaw l istannijiet ta' dak li huma il-promozzjoni ta' kwalità tal-prodotti u t tifriċ ta' informazzjoni f'dan il-kuntest. Grazie. Thank you. The next. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija li jmiss hija mistoqsija numru seba' mis-Sur Higgins dwar il-qat fost iż-żgħażagħ. Komissarju għandek jogħġbok. President membri il-qat fost iż-żgħażagħ hija waħda mill prioritajiet tal-Kummissjoni u kif ukoll hija waħda mill-ikbar tħassib tiegħi fil livell personali. Eh, Noqast ta' xogħlijiet jista' joħloq eżodu sħiħ ta' żgħażagħ mill-Ewropa pro numru kbir ta' żgħażagħ li jbidlu pajjiżhom biex isibu xogħol probabbilment ħajċalu fi stat membru ieħor. Għalhekk huwa importanti ħan nippromovu l-movement ħieles fl-Unjoni. Eh, iva l-qatt fost iżgħażagħ huwa għoli u fċertu stati membri Eh, dan huwa evidenti mill-monitoraġġ eh, li jsir minn għad l kummissjoni eh, Li nipromovu l-mobilità fl-Unjoni Ewropea fost iż-żgħażagħ hija waħda importanti ħafna. Din turina numru ta' miżuri importanti ħafna sabiex naqsu r-rata ta' qatt għolja għawis li għandna bħalissa l-mobilità ta' żgħażagħ ħadd tiġi għalhekk Mejuna fost skema ta' mobilità li ġieti imnedija bl-appoġġ ta' dan il-Parlament tal-Kunsill din ħatejn iż-żaza ħsibu xogħol fuq is-suq tax-xogħol Ewropew u tgħin ukoll li minn ħaddem eh, sabiex isib żaza ħresti li jaħdmu. Qegħdin eh, ħadd inkludu wkoll tiftix ta' xogħlijiet u appoġġ għal dawn ix-xogħlijiet u kif ukoll ħatejn iktar minn elf żagħżugħ Eh, u ħaddim zazuħ fl-Unjoni Ewropea. Aħna ġena mitluba sabiex ninkludu garanzija għaż-żazax sabiex iż-żazax kollha jirċivu eh, xogħol erba' xhur wara li jkunu lestew edukazzjoni ġenerali. Eh, membri mill-Olanda u l-Ġermanja semmew li f'daw il-pajjiżi huma relativament baxxi l-livelli tal-qadda minħabba edukazzjoni vokazzjonali u sistemi ta' taħriġ li jiffaċilitaw l-integrazzjoni fix suq tax-xogħol f'dawn il-pajjiżi. Il-komunikat ta' Deċembru 2010 dwar kooperazzjoni mtejba dwar taħriġ u vokazzjonali għal periodu eh, mill-periodu 2011-2020 din huwa importanti ħafna lina. Din turi l-anijiet u turina fejn nistaw aħna naħdmu aktar fuq dan it-taħriġ vokazzjonali. Tamlu għal aktar aċċessibli u relevanti għal bżonijiet tas-suq tax-xogħol. Nixtieq ukoll eh, nżid punti ieħor fit-tweġiba tiegħi fejn nixtieq nisħaq il-kampanji li tiseħħu bħal dik Budapest fid-29 ta' April. Aħna edna li rridu nresqu fl-imkien l-SMEs u kif ukoll iż-żaza li qed ifittu xogħol u l-um informazzjoni u appoġġ sabiex nisperaw il dawn iż u iwaqfu l-negozji tagħhom. Ġifieri għalhekk millum sal-aħħar tal-2012 eh, din il-kompanja ħadib un bat mbagħad tispiċċa f'dik is-sena. Eh, ir-riżultati għalhekk aħna għom bassjoni effettiva fl-Istati Membri. Grazzi. Sur Higgins le, Sur Higgins l-ewwel u sinjora Zemkala u s-Sinjora Tikaw. Ma nistax nsejħ l oħrajna li xiena għandi permess nagħti tliet mistoqsijiet biss. Grazzi Sur President. L-Irlanda, l-Greċja, Slovakkja 30%, Spanja 40%, dawn huma ċifri għoljin ħafna. Zazax minn prospett ta' xogħol u 76% minnhom jgħidu li huma ħajemigraw. Ma nafx hekk il-mobilità ta' żgħażagħ il risposta Ħafna miż li semmejna aħna għandhom problemi ta' qatt, però dak li aħna rridu nifukaw fuqhom huwa li l-Ewropa għandha popolazzjoni dejjem qiegħda tixjieħ. Ma nistawx li dan iseħħ għawn ħafna zaħta li huma motivati u li għandhom edukazzjoni tajba, aħna rridu nżommu għom u għalek rridu ndaħlu skemi bħalma diġanti semmejt f'dawn it-tlejt pajizi skemi li hemm fil-Ġermanja, l-Olanda u l-Awstrija. Jiena lek eh, kontent mill-fatt li qegħdin nirrispondu nagħtu inizjattivi fl-Stati Membri, però xi Stati Membri għandu bżonn għajnuna finanzjarja taħriġ taż-żgħażagħ u sabiex insibulhom eh, xogħol għaliex aħna minn flok ħanejnu s-suq tax xogħol tal-Ewropea ħankun qed nejnu s-suq tax xogħol ta' pajjiż oħrajn bħall-Awstralja. Eh, grazzi nishtiq infakar il-kollegi li effettivament għandkom 30 sekonda għal mistoqsijiet supplementari. Grazzi ħafna, jien għandi mistoqsija kemm xejn differenti. Il-Kummissarju tkellem dwar miżuri sabiex innaqsu l-qat. Però il-Kummissarju ma tkellimx dwar waħda mill-aktar possibiltajiet effettivi fejn ċertu stati membri jkunu jistaw jaċċettaw il-kwalifiki illi jinkisbu f'pajjiżi oħra. X'ħaj sir din il-kwistjoni ta' arfien reċiproku tal-kwalifiki? Grazzi ħafna, ir-rata għolja ta' għati fisser l-investiment f'dawn il-pajizi fl-edukazzjoni ta' zaza jgħet dejjem iktar jintelef għaliex eh, dawn qegħdin jiġu obbligati jemigraw fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk missjoni nixtieq nisaqsikom la darba r-rata ta' studenti li joħorġu barra mill-iskola laħ 60% fil-Portugal. Xħat tkun ir-rata qatt fi 15-20 sena kħahna aħna mhux waqfu dan mill seħ. President, membri onorevoli, eh, fit-tweġiba tiegħi jiena sħaqt il-miżuri diġa eh, jidru u diġa qegħdin jinħadmu fil-prattika fl-Istati membri permezz ta' programmi tal-Kummissjoni. Huwa veru wkoll illi din hija kwistjoni orizzontali għall-Kummissjoni u f'inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea hemm il-proposti relevanti oħra bħal pereżempju rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi li aħna għadna kif pubblikajna llum hemm referenzi importanti ħafna għal bżonn li aħna nirriformaw l-edukazzjoni u l-politika relatata mal l-edukazzjoni kif ukoll intejbu sistemi ta' edukazzjoni f'ħafna stati membri sabiex aħna nkunu nistgħu norbtu aktar norbtu aħjar l-edukazzjoni taħriġ mas-suq tax-xogħol dan għalhekk jista' jtejjeb l-opportunitajiet ta' impjieg għazzazah f'numru ta' stati membri, inklużi Spanja u pajjiżi oħrajn fejn is-sitwazzjoni hija l-aktar jibsa. U r-riforma tal-sistema ta' edukazzjoni jew ma seħħitx eh, Fwaqta jonka ġiet injorata dan l-aħħar u importanti li nisħu wkoll waqt dar is-suq uniku din tippromuovi l-arfin ta' kwalifiċi u diplomi u Għalhekk is-suq tax-xogħol Ewropew jista' hekk isir aktar trasparenti u aktar effiċjenti u jqajjem aktar opportunitajiet mill-passat. Naħseb li huwa importanti wkoll li nisqu li ħafna azzjonijiet huma appoġġjati mill-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, speċjalment f'dan il-kuntest bħal pereżempju l-European Social Fund u kif ukoll eh, programmi oħra illi jipprovdu opportunitajiet ta' entrepreneurship u self-employment. U dawn ħajdru fil-proposta li mis tal-MFF. Natna għalek nittama li l-Parlament jappoġġjana f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Andor. Issa naddu għal mistoqsija numru 8 missur Papa Nikolaw dwar immigrazzjoni u Schengen. Mela, Signora Malmstrom, grazzi, Sur President, membri, il-mistoqsija mis Sur Papa Nikolaw tindirizzaw kol eh, perspettivi differenti ta' Schengen u kif ukoll il kriżi migratorja u l-pressjoni li hemm fuq Schengen. Għalhekk Sur Papa Nikolaw ħall-ewwel ħantik eh, risposta aħna diskutejna qabel il-rapport ta' Sur Koelio u għedna kif aħna rridu nħarsu li Schengen bħala waħda mill-aħjar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Id-dritt li tiċċaqlaq eh, b'mod ħieles huwa l-qofol tal-proġett Ewropew. Aktar minn 25 biljun eh, ikun hemm aktar minn 25 biljun sim transkonfinali l unjoni Ewropea kull sena. U naħseb li dan dinja kisba importanti ħafna li jina rridu nħarsu wa. Nixtieq nerġa' nenfasizza li l-approċċ tal-Kummissjoni huwa li nerġgħu nsaħħu x-Schengen. Intejbu eh, x-Schengen hekk kif aħna proponejna qabel li miliet sabiex aħna nkun nistgħu niċċaraw ir-regoli u nidentifikaw l-odot u ngħinu wkoll l-istati membri li kollhom bżonn. Nistgħu wkoll nintroduċu mekkaniżmu illi ħajġib risposta tweġiba koordinata għal situazzjoni eccezjonali bħal per eżempju stat membru ma jkunx jista' jkontrolla l-frontier interni tiegħu lan tal-Kummissjoni għalhekk li jkollna approċċ preventattiv. Irridu nħarsu nsaħħu l-mekkanizmu li jgħin il-fiduċa reċiproka bejn l-Istati membri u jippermetti li jiġu applikati b'mod effettiv u effiċjenti l-miżuri li ħajamluha possibbli li jkollna żona mingħajr frontieri. Dan sir bizjarat eh, fuq il-post biex nitċekjaw l-istati membri jkunu għedin jimxu mal akita ta' Schengen. Eh, kun hemm ukoll eh, skadenzi immedjati għall-implementazzjoni tagħhom l-istati membri wkoll jkunu jistgħu naqsu r-rikors għal mill-inizjattivi unilaterali min-naħa tagħhom sabiex jkunu jistgħu jintifinsifikaw il-kontroll tal-pulizija fuq il-frontieri interni. L-ispirtu ta' Schengen huwa spirtu għalhekk ta' fiduċja u solidarjetà. Huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea turi solidarjetà sħiħa mal nies li ktar affettwati ġifiri immigranti u nies li għandhom son ħarsin internazzjonali din solidarjetà tista' jkollha forum differenti, per eżempju aħna nistgħu nagħtu assistenza fejn hemm il-frontiera eh, barani li jkollha ħafna pressjoni fuqha. Aħna rajna fil-intervenzjoni rabbit tal-aħħar fejn eh, l-istati membri iridu jgħin l-istati membri l-oħra. Hemm bżonn aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet għal sorveljanza tal-frontieri. U għalhekk aħna għandna l-Eurosur li qiegħda tiżviluppa sa mill-2008 u li għalija l-Kummissjoni ħadd tippreżenta proposta leġislattiva din is-sena. Aħna nistgħu wkoll nuru solidarjetà b'mod finanzjarju. Programm għafas li jikonsidra l-ġestjoni u l-flussi migratorji sabiex ħana nkun nistaw ntejbu dan it-tip ta' flussi u ntejbu għalek solidarjetà bejn l-istati membri. Eh, bħalissa aħna għanna proċess ta' konsultazzjoni kbir u aħna għanna u koll restrizzjoni fuq il-budget, pero Eh, aħna ħanibqgħu nħarsu dan il-punt anka fil-ġejjini. Dawk l-istati membri illi huma l-aktar esposti għal pressjoni migratorja u li għalek jinsabu fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea irridu jkollhom kumpens finanzarju għax xogħlijiet li qegħdin jagħmlu fl-interess taż-żona Schengen eh, kollha kemm hi. Irrid ikun hemm għalhekk sim ta' fiżijiet adegwat biex nappoġġjaw dan l-istati membri u napoġawhom fl għajnu internazzjonali tagħhom il-flussi tal eh, dawn l-immigranti u hekk u eh, ħajjaħdem ħafna fuq il-deċiżjoni tal-Kunsill u hemm bżonn ukoll naraw dan l-approċċ fuq bażi ġenerali. Hemm ukoll il-proġett pilota fuq ir-relokazzjoni għal persun u koll ċevew pressjoni f'Malta u koll. Aħna l-ek organizajna konferenza u koll ix li għadda u jina sodisfatta nejt illi kienem 300 post disponibli mill-istati membri u l-pajzi assoċjati u nittama u koll illi postijiet oħra jiġu offrut il-qoddim. Din hija solidarjetà konkreta sinjal ċar Nixtieq nirringrazzja dawn il-pajjiżi u nittama li fil-futur ikun jistgħu jikkontribwixxu ma wkoll. Grazzi sur President. Eh, Jispeċini li tom daqshekk. Grazzi ħafna sur Papu Nikolaw l-ewwel u madi sur Lavija. Grazzi ħafna Kummissarju. Jiena naqbel miegħek Anki naħseb il-Parlament eh, u koll naħseb jaqbel meta tkellimna dwar l adezjoni ta' Bulgarija u Rumanija għal zona Schengen. Iżda tafu fiħdan il-Kunsil hemm problema. Problema ta' unanimità hawnhekk. Qed titkellem dwar il-fiduċja iva, vera. Irridu nibnu din il-fiduċja reċiproka iżda Danemarka taqbel ma' din is-solidarjetà meta nqisu l-pożizzjoni tagħha inti semmejt il-mekkaniżmu l-ġdid anki fid-dawl tas-summit dan il-mekkanizmu sensibu u riflessa din il-fiduċa reċiproka fl-artiklu 23 ta' Schengen hemm mekkaniżmu għal sitwazzjoni eċċezzjonali. Jew inkella taħseb li dana jista' joħloq aktar tħassib fil-pajjiżi membri u pajjiżi membri ta' Schengen. Onorevoli Lavija, 30 sekonda, Sur Signora Kommissarju, il-Kommissjoni Ewropea eh, sa, sa xar diħel se tippreżenta qafas ġdid multianwali għal dak li għandu xaqsam 2007 anzi 2014-2020. Allura, li li mill-Frontex, kif se ninfinanzjaw is-sitwazzjoni biex aħna nappoġġaw dawn il-pajjiżi mill-quta kif ukoll in nwaqfu aktar flussi migratorji ta' natura ekonomika, jiġifieri x'azzjonijiet se niffinanzjaw bil-politika tal-viċinat tal-Mediterran biex bekk ma jkonniex flussi migratorji konsistenti fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju, kieġbok. Grazzi ħafna. Iva, il-fiduċja ma tistax timponija din trid terbaħa inti Għalhekk aħna rridu ntejbu l-fiduċja bejn l-Istati membri billi jkollna governanza imtejba fuq xengen sabiex aħna nkunu nistgħu eh, nefalwa aħjar Eh, b'mekanizmu indipendenti fuq bażi komunitarja Ewropea bl-involviment tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nidentifikaw mill-ewwel il-problemi u djufijiet fis-sistema ta' Schengen u kif ukoll niżguraw li jkollna għodu ta' dispożizzjoni tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu ngħinu l-Istati membri li jinsabu f'diffikultà u permezz ta' dan nkunu għalhekk nistgħu ntejbu l-fiduċja bejnietna. Aħna iva qegħdin ninnegozjaw Eh, eh, però għalissa ma nistabx fil-pozizjoni li kolunkwe ċifra. Aħna għedin naħsbu sabiex nżidu l-indipendenza u r rizorsi ta' Frontex u qed ukoll nfittxu li u l-istati membri sebi kollom aċċess għal fondi oħra għall-immigrazzjoni billi nissimblek waħda u nagħmlu ħeħfef kemm dak li fronti mal l kif ukoll għal-azilu l integrazzjoni. Irridu però nagħmlu distinzjoni bejn immigranti illegali u immigranti għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali. Kif intom ta' aħna qed negozjaw fil-Kunsill fil-Parlament sabiex ikollna dan il-programm eh, ta' rilokazzjoni u aħna rridu nsibu wkoll xi possibiltajiet eh, f'dak li għandu xaqsam mal-pajizi eh, viċin tagħna tal-Mediterran u sħubiet Ewropej oħra l għanna li għandhom xaqsmu mal-ħarsin internazzjonali u mal-azil f'dak li xaqsam mal-immigrazzjoni. Għalek dan kollu eh, għanna bżon ħafna rida politika li ħafna rizorsi u koll u rridu nizguraw li kunem rizorsi bizzejiet taħt responsabiltajt għana grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-mistoqsija. Disa mis-sur Poselt regolazzjoni tal-viza għal Kosovo. President onorevoli membri, sur poselt il-Kommissjoni edha tagħmel monitoraġġ kostanti tal-passi kollha tal-awtoritajiet tal-Kosovo sabiex jodisfaw il-kondizzjonijiet għal-dialogu tal-liberazzjoni tal-viża. Aħna edna dejjem li hemm żewġ kwistjonijiet importanti li għad baqa sabiex aħna nkun nistgħu nibdew dan it-tip ta' dialogu. L-ewwel net ammissjoni tajba u kif ukoll politika ta' integrazzjoni li konformi mal-istandards Ewropej l-implementazzjoni tar riammissjoni u f'temijiet bilaterali ma l-istati membri titkompli eh, fuq it-triq tajba li sejra. Eh, kien hemm żewġ missjonijiet fil-Kosovo f'Ġunju f'Diċembru tas-sena l-għaddiet sabiex naraw l-istat attwali tal-Kosovo f'dak l għandu x'jaqsam proċess ta' riintegrazzjoni. Dan wera li Eh, sar ħafna progress, pero għatem affarijiet li għat rridu siru u koll. Għana għedin fil-dialogu ma l-gvern tal-Kosovo sabiex għana negnu għom eh, f'dan il-ħidmit taħħom. Eh, Irridu kunem progress fuq l-level municipali u koll. Aħna nirċivu aġġornamenti regolari minnaħat tal-Kosovo u la darba dawn l-elementi kollha ikunu fidejna aħna nkunu lesti nibdew missjoni ġmil ġdid, nipoġġu missjoni oħra mek sabiex naraw il-passi li baqa sabiex aħna nkunu nistgħu nibdew dialogi tal-liberazzjoni tal-viża. Għadna ma wasalniex hemm, però hemm ħafna xogħol li seħħ fil-Kosovo għadna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-gvern sabiex nappoġġjaw lilhom f'dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazie ħafna sul n dik il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Enti taħseb li din il-missjoni tista' tindbat il-Kosovo din is-sena jew ma tistax tgħid meta. Ma taħsibx li fil-każ ta' pajjiż daqshekk żgħir aħna għandna nappoġġjaw iż-żgħażagħ tagħha sabiex isiru jafu għall-Ewropa. Aħna ma rridux insakrom il dawn in-nies. Naf li iva trid tiftaħ il-frontieri, però taħseb li hija realistika li din il-missjoni tista' tibda taħt il-Presidenza Pollakka? Grazzi. Grazzi Iva, naqbel miegħek, naqbel mal-ambizzjoni tiegħek li nagħmlu dak kollu nistgħu biex Kosovo ma tkunx gżira żolata fir-reġun fejn qegħdin nippruvaw inneħħu x-xkiel tal-viżas wieħed wieħed u aħna maħnis se nabbandunaw il-Kosovo. Iva, issa, ridni fidejn il-gvern tal-Kosovo għat naħdmu maħħom u ekkif jajdunna li huma għamlu dak kollu li aħna tlabnijom jagħmlu aħna nibatu dik il-missjoni. Ġifiri, issa ridni fidejhom kifet iżda m'għandniex limitu ta' żmien. Aħna nistgħu morru meta jsejħonna u meta jkun sar progress raġunevoli. Grazzi, grazzi ħafna. Naddu għal mistoqsija numru 10, Sur Mitchell, il-ġida kontra l-użu tal-internet mill-kriminali, kummissar jek joġbok fidejk issa. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, Sur President. Iva, onorevoli membri, il-kriminalità fuq l-internet hija xaġa li għeddeja meda tikber u l-analizi riċenti tindikalna illi kriminalità organizzata wkoll qiegħda tinqeda b'din it-tip ta' eh, kriminalità u allura qegħdin eh, namlu da kollu li nistgħu biex ntejbu s-sigurtà f'dan il-qasam. Fuq livell ta' politika hemm diversi roadmaps illi ġew indikati għanna l-Aġenda Digitali Ewropea kif ukoll għanna l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna Ewropea f'dik l-istrateġija il-kriminalità fuq l-internet edha identifikata bħala priorità li rridu naħdmu dwarha fil-ġejjieni. Is-sena l-oħra u l-ukoll resaqna żewġ proposti leġislativi f'Marzu kellna direttiva eh, kontra l-sfruttament ta' tfal, xi ħaġa li tiġi negozjata bħalissa, kif ukoll proposta għal direttiva eh, għal taxxa kontra eh, l-użu ħażin tal-internet xi ħaġa wkoll li qed tiġi dibattata mal-Kunsill u sar ħafna progress hawnhekk u aħna se nippruvaw ukoll nadottaw l-leġislazzjoni Ewropea minħabba t-teddidiet riċenti fuq dan f'dan il-qasam biex nipenazzaw għodda bħal per eżempju kodiċi malizzjużi illi e, jinħolqu biex bekk ikun hemm il-botnets li jiġu użati minn kriminali. Hemm ukoll kooperazzjoni internazzjonali li essenzjali f'din il-ġlieda u għalhekk qegħdin naħdmu l-imsieħba tagħna eh, internazzjonali għandna grupp ta' xogħol bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li ġiet maħluqa eh, f'Diċembru li għadda u għandna numru ta' laqat fuq ta' esperti u se nirrapportaw ukoll fuq il-progress ta' dan fis-summit iktar tard din is-sena. Se jkollna wkoll ċentru ta' koordinazzjoni ta' kontra il-reati fuq l-internet biex aħna naraw il-koordinament li dejjem jikber fost l istati membri. Ovvjament il-kriminalità fuq l-internet tikber hekk kif jiżviluppaw teknoloġiji, iżda irridu naraw li konna infurzar tal-liġi fis-soċjetajiet biex bekk niġġildu din il-problema. Il-kriminalità fuq l-internet edha dejjem tikber u allura għal din ir-raġuni irridu naraw li s-sistemi tagħna jaħdmu kif suppost u għannaqsmu wkoll l-intelligence sabiex aħna nittrattaw din is-sitwazzjoni. Jekk organizzazzjonijiet kriminali huma dejjem aktar aktar wara dawn it-tipi ta' reati reati irridu naraw illi kunem u koll detenzjoni u prosekuzzjoni ta' dawn ir-reati flimkien ma' mekkanizmi ta' koordinazzjoni mtejba. Fl-ħarnet, 10 snin ilu, il-konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa, il-konvenzjoni ta' Budapest, eh, ġiet firmata l-istati membri kollha għadhom ma firmawx ratifikaw din il-konvenzjoni u l-aħna għadin u koll namlu pressjoni biex ikun ratifikazzjoni sa l-aħħar din is-sena meta għanna l axar anniversarju, għalix dan ikun impenn importanti ħafna biex bekk nġiltu tassew kriminalità fuq l-internet. Grazzi. Grazzi ħafna, Mr. Mitchell fidejki kjoġbuk. Grazzi, Sor President, grazzi Komissarju għat ġibataħa, jina għet nifem li jem persuni li għeddin u kol eh, wet u eh, negozju illegali fuq l-internet, traffikar tal-bnedmin, tal-droga, prostituzzjoni, traffikar tal-armi, eh, u kol li persuni illegali jieċaqalu minn frontieri għall-oħra, jem il-frodi, jem il-serq barmi U dana għedin u kol, dawn affarijiet li jiġu indikat fuq Facebook u wieħed joqgħod ukoll ehm, juri dak li jagħmel u allura b'xi mod iridu nidentifikaw dawn il-persuni għaliex aktar ma jħossu li huma ma jistgħux jinqabdu, aktar u aktar il numru ta' dawn il-persuni se jikber u allura nitlob li kummissjarju eh, tikkonsidra li nieħdu eh, passi speċjali biex aħna inwiġbu għal dak li qed iseħħ fuq l-internet. Signora Tikaw, s-sekjoġ 30 sekonda, grazzi President. In-numri u l-iskala u s-serjetà tal-attakki fuq l-internet dejjem qegħdin jikbru. Il-vittmi jinkludu l-kulħadd ċittadini eh, normali kif ukoll istituzzjonijiet Ewropej u l-ara nagħmlu aktar biex niġġieldu ir-reati fuq l-internet bl-estensjoni tal-mandat tal-Aġenzija Speċjalizzata tal-Ewropa x'pjanijiet għandha l-Kummissjoni dawn il-linji. Grazzi ħafna, Iva, tassew. reati eh, ġenerali u koll jgħat jisseħu koll fuq l-internet għax possibli jista għanna u koll reati ġodda li jiġu faċilitati mill-internet pal per eżempju falsifikazzjoni tal-identità jew li wieħed jisra eh, minn bank, kont bankarju u għallu raħna għedin insegu dan mir-reqa il-Europol dan l-aħħar eh, wet attakki ta' suċċess fuq dawn il-gruppi kriminali li huma involuti wkoll fil-pornografija ta' tfal kif ukoll fit-traffikar u d-drogi u allura għandna ħafna esperti fl-Europa li titrattaw din il-problema. Jeħtieġ nagħmlu iktar iżda rridu norbtu il-ċentri kollha li jaħdmu f'dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea biex bekk huma jaqsmu l-istatistika, l-informazzjoni u jaħdmu wkoll aktar flimkien mal-kumpaniji privati biex jidentifikaw soluzzjonijiet għal din il-problema għaddi nippjanaw u kol li namlu studju ta' fattibilità biex nwefqu eh, ċentru eh, Ewropew tal, tal dan il-qasam biex bekk aħna inkunu nistaw nofru appoċ li l-ċentri nazzjonali ċibernetiċi li ġajja jeżistu. U għallura naħseb l-Europol fl-imkien ma dawn iċ-ċentri nazzjonali U l-autoritet nazjonali se jkunu għedin jamlu mill laħjar li jistaw biex tassew nġildu dawn ir-reati fuq l-internet. Grazzi ħafna. Issa għanna mistoqsijiet numru 11 u 12 baronessa Latfed u l-onorevoli Koppa dwar l-evalwazzjoni ta' Schengen u l-mekanizmu ta' sospensjoni possibbli kif ukoll l-implementazzjoni ta' ftehim ta' Schengen. Il-Kummissarju meħdi ġdid jekk jogħġbok. Grazzi, Iva, se nitratta żewġ mistoqsijiet eh, flimkien għaliex huma kważi identiċi, jiġifieri li aħna nizvilupaw aktar Schengen eh, fil-kriżi migratorja. Jiena weġibt parzjalment għal din mistoqsija meta weġibt il-Sur Papa Nikolaw iżda xorta waħda rridu nqisu dawn il-mistoqsijiet f'dan il-kuntest. il mistoqsija f'dan il kontest fdan il kuntest Il-Baronessa Latford esprimit tħassib li negozjati tal-valwazzjoni ta' Schengen jistaw ikunu negozjati li dumu jitkaxkru allura qed titlob illi aħna nagħmlu priorità ta' proċeduri ta' ksur minn flok. Xtaqt inkun ċara hawnhekk. Il-ksur ta' Schengen anzi ksur ta' liġi ta' Schengen mhijiex ħaġa tollerata, iżda element wieħed ma jeskludix il-ieħor, jiġifieri qegħdin nippjanaw ukoll il-insegwu ukoll approċċ parallel Aħna gwardjani tal liġi Ewropea u Kommissjoni se tkompli tiżgura li r-regoli ta' Schengen jiġu applikati kif suppostu rispettati minn kulħadd. Il-bażi ta' xogħolna għandu jkun leġislazzjoni attwali u jiena konvinta l-leġislazzjoni ta' issa tista taqdi s-sitwazzjoni li għandna għoddimna u f'każ ta' differenzi anki fl-interpretazzjoni u fit-twetti il kummissjoni se tagħmel konsultazzjoni mal-pajjiżi konċernati tiċċara r regoli dan jista' jseħħ permezz tal-linji gwida jew rakkomandazzjonijiet. U sabiex aħna niżguraw applikazzjoni kif supposta liġi Ewropeja, Kommissjoni għal-lista li tuża l-mezzi kollha disponibbli, inklużi wkoll it-tnedija ta' proċeduri ta' ksur jekk dan l-azzjoni ikun meħtieġ. Fl-istess waqt se naħdmu fuq miżuri ta' prevenzjoni li jenuna biex nevitaw proċeduri ta' ksur. F'dan il-kuntest aħna għandna negozjati bejn il-Kommissjoni, il-Parlament u l-Kunsill dwar l-elaborazzjoni ta' evalwazzjoni aktar effiċenti ta' Schengen u nikkonsidraw ukoll kif nikkomplementaw dan il-mekanizmu ta' valwazzjoni sabiex noħolqu fiduċja reċiproka u biex bekk ikun hemm applikazzjoni koerenti ta' regoli. Issa dwar il-pjan gvern Daniż dwar il-frontieri interni ta' tal-pajjiż kif referita l sinjura eh, Koppa ta' fuq il-President tal komissjoni minnu fiħ kiteb il-Gvern Danis biex jgħidu illi l-ewwel analiżi tal komissjoni eh, waslet għal dubji serjek dawn il-miżuri ma jkunux eh, jekk jimxux skont l-obligi ta' Danimarka taħt il-liġi applikabli. U allura ma jistax ikun hemm dawn il-kontrolli intra-Ewropej u allura il-Kummissjoni ħeġġet il-Gvern illi ma jagħmlux dawn il-passjoni unilaterali u bekk qed nistennew l-informazzjoni mid-Danimarka biex imbagħad nieħdu azzjoni jkun hemm bżonn. Sinjora Koppa wkoll saqsiet dwar ir-reviżjoni tal-prinċipju ta' responsabilità esklusiva għall-ewwel tħul eh, illegali dan il-prinċipju li persuna li tinsab illi tkun f'stat membru b'mod illegali din il-persuna tista' tmur lura għall-ewwel stat ta' dħul. Iġifier dik hija regola speċifika ta' Dublin. Ir-regolament ta' Dublin jgħid illi stat membru responsibbli għall-applikazzjoni għall-eżami tal-applikazzjoni ta' għazil u responsabbli ġifiri hawnhekk ma rridxux ingwiġbu -għal sfidi illi nitrattaw il-migrazzjoni legali fil-proposta tal-Kummissjoni għal rikas ta' dan il-prinċipju naraw l-affert mussejn bidlu fuq dan l-aspet u ovvjament l-ewwel pajis irid ikun responsabbli mill-eżami ta' ażil u l-Parlament kellu appoġġ kbir għal dan fil-proposta ta' 2009 u dan ġie konfermat ukoll b'votazzjoni tal-Libe f'Novembru ta' sena l-oħra. Grazzi. Barnes Ludford. Grazzi, Signora Ladford. Grazzi, President, grazzi Kommissarju. Jena kontenta ħafna li qed eh, inti darbora qed tisħaq l-importanza li inti temes għal zamma ta' zona Schengen u jiena naf li inti sinċiri ħafna imma jiena ninkwita li minkejja dan Im l-impressjoni barra, par per eżempju, kien hemm artiklu fil-Financial ehm, Times li qalu li Schengen kif ukoll l-Eurozon kien qegħdin qed jitfarrak imma min qed iqaqbad ħażina qed jgħidu li kummissjoni qed toqgħod tiċċibeqi hawnhekk fuq dawn il-kwistjonijiet tal-kontrolli tal-frontieri esterni u naħseb li jekk il-kummissjoni qed titħaq fuq il-dritt tal-istituzzjonali tal-kummissjoni mhux qiegħda tiġi imsarfa fil-prattika. Il-ħeġġa tagħha mhux qiegħda tintwera fil-prattika. Jiena ma smajċ il- dak jena t-referuna kallitra li jindbatet il-Copenhagen, presidenza. Jena nasab li għacħar il-mistoqsija ta' Schengen u dak li l mistoqsija li saret qabel fuq il- tqassim ġdid tal-migranti skont l-orġini tagħhom demografiċi u ġeografiċi u ekonomiċi Rigward il-ftajn ta' Dublin, ħafna pajjiżi llum, pal pereżempju il greċja li huma fuq il-frontiera esterna tal-Unjoni huma pajjiżi li jridu jħabtu biċċhom ma' xi design fil-mija tal-influssi migratorji. Sistema ta' Dublin tnejn mhuwiex sostenibbli. Għalhekk għal dak li aħna kif aħna nifu aħna Ah, hija kwistjoni li tiġi reveduti fid dawta ta' miżuri f'iktar modernizzati. Grazzi issa sur Papa Nikolaw. Komissarju, inti anke milux għamilt riferiment għal solidarjetà u għal għassin tal-peace jiet u responsabiltajiet u li nerġaw nfukaw fuq it-qassim tal-immigranti. U aħna tkellimna dwar distribuzzjoni interna ta' dawn l-immigranti. Aħna wasanna għal rizultat issa rikwardu blint nejjek. Nerġan naqas ma dak li għal sur koppa, il-kollega koppa. Il-Franza u l-Ġermanja l lura persuni l-Greċja. U aħna ġejna kritikati u kondannati b'bażi tar regoli ta' Dublin 2. X'istgħu nistennew biex nerġgħu nirrevedu ehm, minn Dublin 2 kif tola fil-Parlament? Naħseb hawnhekk għaw persuna jina <laughs> mux għat tismaw nekax, għax jina nixar ħambaq fuq Schengen, nixar nejt kemmi importanti, kemmi għar rigal n-Europej li għanna saħħuwa, u mux intajfuwa. Aħna daw rapporti kolla għedi naraw, naraw rapporti bis-serjeta, għaddin niskema' Franza, ma' Italja, ma' Danemarka biex nxaraw eżattament x'sar, x'qed tiġi propost, u jekk dan huwa konformi ma' regoli ta' Schengen, jew le din ħarsu lejn kif nistgħu insaħħu l-evalwazzjoni ta' Schengen sabiex minn qabel sabiex eh, naċċertaw li s-sistema li nafalista tal-peer review li ma tantx tajba nissostitwixuha b'xi ħaġa li ssir fuq livell Ewropew. Speċjalment bl-iktar eh, għajnuna tal-Parlament għanna bżon strumenti aħjar fit nejnu l-istati membri biex nħarġu l-lini gwida u naraw eżattament f'liema ċirkostanzi eċezzjonali dan jista' jseħħ sabiex navitaw li kunem azzjoni eh, li unilaterali li tista tibblokka sistema kollha kemmi. Allura tista' sera ħrasek li għeddin qegħdin nagħmlu nistaw sabiex insaħħu u mhux indajfu din il-kwistjoni ta' żona Schengen Dublin. Dan huwa marbut ovvjament, imma hija huwa proċess parallel huwa parti mill-proċess tal-pakket tal-azili ilu għaddej fil-Parlament flimkien mal kunsill Il-Kummissjoni proponiet li tiddaħħal f'Dublin biex iddaħħal mekkaniżmu ta' emerġenza għal ċirkustanzi speċjali biex inkun nistgħu nissuspendi dawn il-mekkaniżmi. Din hija xi ħaġa kontroversjali f'stati membri ftit li xejn jappoġġaw din it-tip ta' mekanizmu ta' emerġenza u wieħed mill-iktar partijiet diffiċli ta' negozjati kollha fil-pakket tal-azil. Soluzzjoni għal problema Griga miġdi, is-soluzzjoni hija li flimkien ma' sistema li ħat tidħol fis seħħa l-Ewropa kollha kemmi li se twissal aktar għal tqassim tal pisa ta' responsabilità li kull stat membru jkun jista jirċivi l-applikanti għall-azil imma dan ukoll iridu jiġi appoġġat minn pjan attwali li qed jiġi applikat speċjalment għal Greċja u stati membri wkoll qed jappoġġaw Greċja b'ammont kbir ta' flejjes b'esperti, b'interpreti, amministraturi biex jgħinu l-Greċja f'dan ix-xogħol importanti biex jibnu sistema illi hemm skont il-liġi Ewropea. Sar ħafna imma għatfadar xi jsir u dan irid iseħħ skont in-negozjati fis-sistema tal-Ażil. Grazzi. Thank you so much. Grazzi tassew. Grazzi kummissarju ta' tuġibit tiegħek il-lejla. Mela, sur Andor issa Mbagħad is-surħan, kull ma 20 minuta, tafu xi tfisser kollegi mhux se jkollna niskunu ngħidu l mistoqsijiet ta' kulħadd. Allura l-ewwel mistoqsija l sur Andor hija 13 mis-sur Darden fuq il-ġejjini tal-Fond ta' Aġġustament għall Globalizzazzjoni. Sur Darden. Eh, anzi, kummissarju f'dik. Membri onorevoli. Jiena grata l-interess li inti urejtu fil- dan il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni. Dan ħajkun kruċjali għal fond tal ġejni tal-fond għaliex aħna nagħmlu proposta fuq ir-regoli għvernaw dan il-fond u e, kif ħajaħdem fil-programm ta' fil-periodu ta' programmar li jmiss. Aħna f'dawn ix-xhur wettaqna konsultazzjonijiet fuq il- partijiet kol iktar interessati fil-fondi Aħna mod partikolari eżaminajna il-rapport eċċellenti tal-Parlament fuq li ġiev illi seħ missur Burtax xi xurilu. Għabbażi tal-esperienza li għodanina mill-fond, aħna ħlaqna tamiet illi dan jista l-isforzi tagħna jista' jtejjeb il-fond mod sinifikanti wara 2013 u se jsolvi żewġ problemi permezz tal mekkanizmu attwali eh, biex jifinanzjah Rabi wieħed hija kwistjoni tal-ħin li dan jieħu biex l e, applikazzjoni l permessi jingħata la darba l-applikazzjoni tiġi tomessa. Biċċa kbira ta' żmien ittieħed l-evalwazzjoni tal-applikazzjoni. aħna nipprovu naraw kif nistgħu niċċaraw jew nisimplifikaw l-informazzjoni li l-istati membri jkollhom jippruvaw jipprovdu sabiex juru provi illi l-applikazzjoni hija valida iżda ndek bżonn ċertu żmien biex inti wkoll ġib l-applikazzjoni minn żewġ ferrat tal-awtoritajiet budġetarji u dan jista' jwaqaf ukoll il ħassi tal-kontribuzzjonijiet tal-fond ehm, għalli l-ħaddiema għaliex ħafna stati membri ma jridux jagħtu flejjes għal taħriġ għajnuna biex ma tisib ix-xogħol u biżuri oħrajn apparti hekk il-miżżam ta' applikazzjonijiet li ġiġu mres għal-fond u għalhekk l-ammont u eh, ġenerali ġi applikat tieb mod sinifikanti. Dawn l-aħħar sentej u din għamlita ħafna iktar diffiċli biex identifikaw marġini suffiċenti li minnhom nistajna niġdu kontributi tagħna u din hija problema għaliex il-privazzjoni tal-komunikazzjoni applikazzjonijiet tal-fond ta' 2011 kellu jiġi post-post għall ewwel darba għaliex eh, proporzjonijiet siwja imma sta bu mod korret. Jina naħseb li temnu, tifmu, li dim għatenx personi li nataw il-sensi u għandhom zon najnu namlu maqbellada, ħna rridu nejnu dawk il-personi, solvu dan il-problema biex nġibu il-mekanizmu biex finanzjaw dan il-fond li nqarbu ħafna iktar ma dawn l-anijiet. Bħalissa ħafna għazliet u d-dimna. Per eżempju, il-fond jista jkun parti tal-ISF jew le, u jista' jkun kollu il-budget tiegħu ukoll jew le. U l-Komissjoni għadha maħdet ebda deċiżjoni fuq kif l-aħjar mod jew qed jindirizzaw il-kwistjonijiet. Iżda fil-ħarifa ħat proponi il ġejjini ta' dan il-Fond Ewropew u żżomm l-aħjar interessi ta' ċittadini u d-dimajni għasta nistina bil-ħerra bis nisma l-idejat u l-perspettivi dakom. Grazzi ta' sew jgħid il-President issa għandi tlet mistoqsijiet supplementari, Sinor Barrett l-ewwel. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, Fissa Mr. Dardanina, nishti n-ringrazzja katu ġiba tiegħek. Aħna ser nilqaw kull inizjattiva li tista' tħaffef il-proċeduri jekk dawn huma favur ħaddiema li ingħataw eh, essenzja jew tilfu xogħla minħabba l-kriżi jew minħabba raġunijiet oħra. Imma irrid nġibdu attenzjoni tagħkom għal din l-idea tal-kriżi, għal l-idea li nagħtu appoġġ il-ħaddiem irid ikun prijorità li jfisser illi meta l proċeduri jinbidlu mela aħna rridu aħna nkunu qegħdin kontra illi il-fond għall globalizzazzjoni issir biss fond ta' koeżjoni għaliex il-għajnuna komunitarja parti l-politika barranija u żvilupp ħaj spiċċa għajnuna ta' koeżjoni u hawnhekk qed nitkellmu dwar għanijiet speċifiċi li jeħtieġu għodda speċifiċi. U l-fond tal-globalizzazzjoni hija waħda minnhom. U aħna rridu naqdu dan il-font mal xol po portfolio tal-komissarji tijak, oħra, kollegi tijak, illi għandhom per eżempju xaqsbu, per eżempju l-kompetizjoni. Grazzi, surċutas, mikrofonu għal-kellim. Jena naħseb jana azzjoni imma rridu nistaqsu imma ta' saqsajnikom jekk għattu nix ejjes mill-fond ta' globalizzazzjoni intom għattunna lew din ħol għodda di għasħiħa ġewwa l-Ewrop ġewwa l-Greċja minħabba s-sitwazzjoni kritika ekonomika. Issa mistaqsijati għajja faċli. Issa wara dan is-sitt xhur pajjiżi l-Greċja talbet għall-attivazzjoni il-fond tal-globalizzazzjoni biex gusatejn il-ħaddima li laqtu il kriża kriżi jekk iva, jekk inti kien hemm irċevej din it-talba ġiet aċċettata u jekk le il għaliex din ma ġietx aċċettata. Grazzi. Grazzi sta sinjur Harkin. Suċer, jiena għandi mistoqsija għal kummissarju li ma nsibx ħan għaliha u jiena kont labtu għal perspettivi tiegħu fuq li SF u li GF li inti tkellim dwarha ma tajniex opinjoni dwar hekk jekk inti pożizzjoni li tagħmilha dan jiena prezza li nismaħħa u li kieku jkun hemm merger ħajkun hemm żieda fil-proporzjonijiet tal-budget għal dan il-fond u rigward il-timing, il-perdu ta' żmien. Inti u ħedġeċ l-istati membri, ħatħedġeċ l-istati membri li darba li japplikaw għal-ġija fil-li juma jidaħlu fil l minnu fieħ il-mizuri li japplikaw għal-jom taħt l ġija fil-li xabbek kunu tenċertaw illi l-ħaddi ma jkunux għadin jistennew l-applikazzjoni tal-fond. Grazzi. Mikrofonu għal-komissarju. President membri, jiena kontent li jiena smajt eh, dawn ir-reazzjoni tiegħek għall eżerċizzju tagħna biex indaħlu l-ġija fil-perspettiva finanzjarja li jmiss u li nagħmlu strument ħafna iktar b'saħħtu biex ngħinu il-ħaddiema illi ser jingħataw is-sens jispiċċaw bla xogħol. Ah, dan il-każ eh, jispiċċa jimxi jitfit mal konsolidazzjoni fiskali naħseb li se timbres li ferm li kieku jkun hemm strument fuq livell Ewropew biex jgħinu dawn il-ħaddiema illi qegħdin f'dan l-awċ kbir. Issa, bħalissa Għatem xie mistoqsijiet li huma pendenti pal per eżempju ir-rabta bejn l-IGF u l-ISF. Imma kif tafu l-ISF jiġi mwettaq permessa ġestjoni konġunta u naħseb li din is-sistema tal-ISF mhijiex kompatibbli mal-għanijiet tal-AGF u ikkunx ikun il-format li jiġi definiti tar il-qudiem naħseb li kustjoni ta' ġestjoni se tkun importanti fejn li se fl-aħħar mill-aħħar se tinfluwenza l-arranġamenti eh, aħħarija mhux qed nitkellem dwar strumenti li se nitkellem dwar il-ħtiġa li jkollok fond separat għalih u li dan jiġi mwettaq malar kemm jista' jkun. U wis biex nitawru ħna għalissa u l li iktar il-qoddim, ħafna stati membri ħajsibwa li jistaw jistaw ikunu jistaw jizaw iż-żewġ fondi biex jifinanzjaw ċertu miżuri. Tajjeb li nżommu li GF disponibli għalhekk għal istati membri kollha. Fi każ li nqala xi eh, kriżi ta' eh, nuqqas tampik eh, kbira. U rigward l-eġibilità fir regolament attwali din hija kwistjoni li aħna wkoll qegħdin nistudjaw biex nċaraw l-affarijiet. Palissa qegħdin nifukaw fuq li mwessaw il-regolament temporanju sa tmiem din il-perspettiva finanzjarja. Hawnhekk qed nirreferi għal regoli li ddaħlu brabta mal-kriżi u li jagħmlu il ġija iktar effettiv kontra l-impatt tal-kriżi u l-impatt li dan il-kriżi għandu fuq il-ħaddiema. Grazzi. We now come to question number 14 by Mr. Chuntis on collective... Mistoqsija 14 issa minar mela, sur Kuntis dwar reġim tal-sistemi kollettivi. Sur President, kjoġ bok set indikanna eh, kemm mistoqsijiet ħajbaqan eh, jina qed li għandna 20 minuta għal kull kummissarju possibilment ħanaslu sa mistoqsija 15. Mela, mistoqsija 14, kummissarju kjoġbok. Eh, kummissjoni membri aħna nifmu li hawn dan il-tip ta' mekanizmi ta' appoġġ fi Greċja u dan li rikorrolli f'diffikultajiet finanzjarji. U dawn hu importanti ħafna li insolvuhom. Xi wħud jisħqu li minħabba li jinsabu ma jiġix osservat il-prinċipju ta' sussidjarjetà li qiegħed fit-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jien ma nemminx li dan huwa minnu il-miżuri fil-memorandum ġew nfassla hekk kif għedt eh, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-gvern tal-Greċja u kif ukoll mill-Parlament tal-Greċja. Dawn jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u koll is-sostni dak li qiegħed ngħid Artikolu 28 ta' din il-karta jgħid li u l-ħaddiema l organizzazzjonijiet skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt li jinnegozjaw u jkonkludu ftehimiet kollettivi fuq il-livelli xirqa u f'każijiet ta' konflitt ta' interess jistgħu jieħdu azzjoni kollettiva sabiex jiddefendu l-interessi tagħhom bħal pereżempju strikes. Iżda artikolu 51 tal-karta jgħid li dawn huma indirizzati l-istituzzjonijiet l-uffiċċji u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea eh, fir-rigward tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-Istati membri biss meta jkun qed jiġi implementati fuq liġi Ewropea. M'hemmx leġiżlazzjoni Ewropea speċifika li tgħid liem ftehimiet kollettivi jieħdu preċedenza fuq oħrajn meta dawn jiġu konklużi fuq livelli differenti. Jew laqqas tisema l-possibilità li tiġi estiża l-ġustiz eh, l ftehimiet kollettivi eh, barra minn hekk. Għalek dawn waqgħu fiħdan il-liġ nazzjonali u fl obbligi nazzjonali tal-Greċja inklużi l-konvenzjoni relevanti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. President, membri onorevoli, jiena nittama li rispondejt il-mistoqsija b'mod sodisfaċenti, nittama wkoll li konvinċejtkom l-istruttura fiskali u l-miżuri fiskali tal-memorandum huwa vitali jekk li greċja għandha xi darba toħroġ mill-kriżi nid Nidisfaċi li xħut minnkom sema dan il-fat li maġġu soddisfat il-kriterju ta' solidarieta. Grazie ħafna sur President, Kommissarju. Jina jiddispjaċini imma għal darboħra risposta tijak ma kienx ċara għalix inti bazikament tajtni eh, eżat l-istess risposta bil-miktub qabel. Jekk il-Kummissjoni effettivament irrispetta l-fatt li il-ftejmiet kollettivi jistgħu jsiru fuq livell nazzjonali, eh, allura skont it-trattati inti int konforru r rol tiegħek mal-inti għattajt li dan it-tip ta' negozjar kollettiv irid jiġi sospit. Il-trade unions Ewropej diġa qalu li dan huwa fiksur ma' trattat għalek il-mistoqsija din min qiegħed jitleb għal ftejmit kollettivi sabiex jitneħew inti l-IMF eh, l-kredituri Ewropej min qed jagħmilha din. f'ħafna ftehimiet istituzzjonali kif ukoll arranġamenti fl-Stati membri eh, differenti din is-sitwazzjoni eh, ta' emerġenza eh, ġiet ġestita minn politika li ġiet sviluppata mill-Unjoni Ewropea mill-IMF mill-ICB u kif ukoll mill-gvernijiet tal-istati membri. Iva għataw xi mistoqsijiet li għadhom ma ġewx risposti eh, xi wħud illi tqajmu mill-Pat Europlus. Oħna kellna eh, fil-perjodu reċenti numru ta' diskussjonijiet dwar ir-rabta bejn id-dialogu soċjali u kif ukoll governanza ekonomika eh, mal-imsieħba soċjali dan huwa din hija diskussjoni li għadha għaddejja U menix qed ngħid li l-mistoqsijiet kollha ġew risposti. Din ir-raġuni għalfejn infatti ħadd l-inizjattiva norganizza konferenza eh, li ħasseħ eh, b'involviment ma l-imsieħba soċjali kif ukoll partit interessati oħra f'Settembru li ġej u ħankun nistgħu nkomplu għalhekk id-diskussjoni u għalbek nkun nistgħu nsibu r-risposti adattati. Ma, mela, l-aħħar mistoqsija li surandor hija mistoqsija 15. Mis-Sinjora Blinkeviċute forsi il nistaw nżommu l-risposta u l-mistoqsijiet supplementari fil-qosor ħafna. President, membri onorevoli, il-moviment ħieles tal-ħaddiema huwa prinċipju importanti l-Unjoni Ewropea flimkien mal-movement ħiles ta' servizzi u prodotti dan huwa pilastru ewlieni għall-integrazzjoni Ewropea fl-aħħar 50 sena. Għandu kol dimensjoni soċjali importanti ħafna għaliex eh, fih għandu l-integrazzjoni tal-ħaddiema u l-membri tal-familja tagħhom fl-istat membri li kunet il-aħħom l-Liġi Ewropea ta' dritt li ċittadini li ċalqu mod ħieles fl-Unjoni Ewropea għal-finijiet ta' xogħol u kif ukoll tħares id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema. Kif intom tafu, eh, l-ewwel ta' Mejju 2011 kienet data importanti l-Unjoni Ewropea għax infatti din immarkat eh, it-tmim ta' restrizzjonijiet eh, mix ċittadini li daħlu tal-Istati Membri li daħlu fl-2004 u li jista' jistgħu u b'mod ħieles fl-Istati Membri l-oħra. Għatem miżuri ta' transizjoni mill rumanija u l-Bulgarija u daħna għan liberalizzaw is-swieq tagħhom meħad ispiċċattini fazi fl-30 ta' Diċembru 2011. It-tmim ta' dawn l-arranġamenti jfisser li aktar ċittadini Ewropej jistgħu jieħu vantaġġ minn wieħed mill-libertajiet essenzjali u kif ukoll mill-ħelsien li jkun disponibbli lehom f'pajjiżi oħrajn Dawn jistgħu għalhekk jimxu fejn ikun hemm xogħlijiet u kif ukoll fejn ikun aħjar għall-ekonomija. Nafu, nafu kol li l-movement ħieles tal ħaddiema importanti ħafna għal dan il-Parlament. Aħna għamilna promozzjoni kbira tal-mobilità fejn dan l Ewropea u segwena d-dibattiti wkoll fil-kumitati parlamentari b'interess kbir. Aħna konxi eh, minkejja l-fatt tal-dan ħafna ċittadini Ewropej jħossu li għatem ħafna problemi biex imorru jaħdmu fi stat membri oħra. Eh, dan ġimis intqal f'ħafna okkażjonijiet bħal pereżempju r-report Malta tal-2010 ġifiri strateġija ġdida għas-suq uniku eh, fejn aħna din l-istrateġija ta' suċċess minn lat legali, però xorta waħda hija l-inqas użata minn dawn il-libertajiet tas-suq uniku. Aħna rridu nġildu ma' dawn kif ukoll implementazzjoni sħiħa tal-moviment ħieles għalhekk eh, id-dritt tal-moviment ħieles li nata mill-liġi Ewropea huwa relevanti b'mod partikolari f'każi ta' diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' nazzjonalità għaliex l-individwi konċernati irid ikollhom mekkaniżmi adegwati biex jizguraw li dawn id-drittijiet jiġu protetti. Is-servizz tal-Kummissjoni qegħdin jevalwaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema u b'mod partikolari regolament eh, wieħed u kif ukoll il ħelsien tal-moviment billi jippreżentaw inizjattiva ġdida fl-2012. Għalhekk dan jasal fil-moment f'waqtu u aħna ħan ikkontribwixxu għal moviment ħieles tal-ħadima fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll inkomplu naħdmu f'din il-kwistjoni, grazzi. Signora Blinverġute, 30 sekonda jekk jogħġbok u anka inti komissarju għandur 30 sekonda. Grazzi ħafna, sur komissarju ta' tweġiba li tajt. Aħna ħankunu qegħdin nistennew ir-regolament imtejjeb is-sena d-dieħla. Nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan li ħanejt issa l-Kummissjoni mandiġ tevalwa l-aspetti negattivi u koll eh, tal-movement ħiles tal-ħaddima parti dak pozittivi ħafna ħaddima telqu il pajjiż tagħhom sabiex jaħdmu f'pajjiżi oħrajn. Ma taħsibx li għandu jinħoloq fond sabiex natu kumpens għal pajjiżi li ħalsu għat taħriġ ta' dawn in-nies. Iva, dinja mistoqsija relevanti u fil-periodu reċenti kellha numru ta' diskussjonijiet fil-kuntest tal-ewwel ta' Mejju u jiena tkellimt fuq din il-kwistjoni pereżempju mal-Ministri tax xogħol tal-Stati Baltiċi u iva ħana konna qegħdin nesploraw u ninvestigaw każijiet fejn il-movement ħiles jista' jwassal għal xi ammont ta' tensjoni b'mod partikolari fejn jaffettwa ċertu xogħlijiet fejn il-movement ħiles mhuwiex qiegħed iwassal għal fenomenu pożittiv. Għalhekk jekk aħna ninnutaw dan it-tip ta' xejriet jaqaf fidejn il-gvernijiet sabiex ifasslu l-istrateġija adegwati f'dak li xaqsam ma' taħriġ remunerazzjoni, opportunitajiet tal karriri eh, eh, dan huwa eżempju bħal eh, professjoni medika li huwa importanti ħafna għal din id-diskussjoni u għalhekk għandu jkun iffaċilita żvilupp aħjar u għalhekk aħna ħankomplu l-monitoraġġ tagħna ta' din il-problema u ħankomplu niddiskutuha mal-gvernijiet tal-Istati Membri kif diġà għamilna. Grazzi. Grazzi ħafna l-mistoqsijiet l-oħra ħajġu risposti bil-miktub. Issa għaddu għal-mistoqsijiet eh, għal-Kummissarju ħan. L-ewwel mistoqsija mis-Sur Martin għar-rialokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji tal-Fond Reġjonali u ta' Koeżjoni. Sur Hanek jogħġbok. Grazzi, Sur President, membri, nirringrazzjakom tal-mistoqsija. Jien naħseb li huwa importanti ħafna li nistabilixxu li mill-fondi strutturali għal periodu mill-bejn 2007 u l-2013 eh, dan il-qafas ta' aktar minn 400 programm li huma operattivi ħana naħsbu li dawn il-fondi diġà ġew allokati u ġew saru kol ħafna ftajmijiet ma' dawn ir u l-Stati membri. Din hija parti mill-proċess eh, fil-bidu ta' periodu finanzjarju eh, fejn aħna kellna programmi għal periodu msemmi u fejn ukoll stabilejna dak li ma' mezzi finanzjari ħajkunu disponibbli għal programmi individwali Eh, bħal per esempio amministrazzjoni u ġestjoni maqsuma. Ir-reġjuni kollha huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-programmi eh, lokalment u kif ukoll huma responsabbli għall-programmi ta' għażla għall-implementazzjoni eh, u fl-aħħar net tal-kontroll ukoll. Fil-bidu ta' dan il-perjodu aħna kellna l-effiċjenza l-użu l tal-enerġija u kif ukoll eh, elementi eh, importanti f'dan il-qasam u dan huwa infatti punt importanti ħafna tal-politika tagħna. Hemm aktar minn 400 programm għalhekk illi huma magħmula apposta. U l-perjodu u l-bażi ta' dan il-ftehim mar-reġjuni u l-istati membri eh, u nistaraw li għal dawn il-proġetti għanna budget ta' 10.2 biljun euro għall enerġija rinnovabli u kif ukoll għat-titjib tal-użu effiċjenzi tal-enerġija. U dan ifisser li deċiżjoni tal-Parlament tal-2009 tatna wkoll il-possibilità li nagħtu 4% tal-fondi mill-Fond tal-Isvilupp Reġjonali sabiex tintinefaq fuq uż effiċjenza enerġija u kif ukoll miżuri ta' titjib. Fl-istess waqt, eh, madwar nofs l-istati membri applikaw fil-fatt għal dawn il-fondi u nista' ngħid li Franza hija waħda mill-pajjiżi li qed jimplementa l-possibiltajiet li hemm disponibbli. Ma sur kummissarju ħanaqra l-mistoqsija tiegħi hemm bżonn naħdmu sew meta l-Kummissjoni qed ħanregolaw għal 10% dawn il-51 biljun euro bħala fondi mill-ġdid għal netwerk ġodda għall enerġija rinnovabbli dak li inti qed mhux ħażin però suġġa differenti. Issi hija kwestjoni tal-fatt li ngħaddu eh, messaġġ iva qegħdin nitalmu l-lezzjoni li kien nitalmu minn Fukushima iva qed nieħdu il-proġett 2020 b'mod serju jiena ċert illi inti għandek xi esperjenza dwar eh, dwar l-enerġija u għalhekk nixtieq nkun naf jekk inti intix lest li tibda dan il-fond ġdid lest li tat il-bidu għal dan il-fond ġdid li kwaħti tgħid li tant għandu bżonn. Eh, Sur Martin rajt il-mistoqsija tiegħek mill-qrib u din hija raġuni għalfejn jintajtek tweġiba eh, tajba ħafna f'dak li għandu xaqsam mar regoli li għanna fuq il-politika reġjonali. U l-regola fundamentali li għanna ftejmit ma l-istati membri aħna. Dawn il-ftejmit ma jistawx jiġu imposti b'mod unilaterali mill-Kummissjoni jew nkalli jiġu minn dati b'mod unilaterali mill-reġjuni. Jiena eh, nkun kontent kieku l-flus disponibli l-lum jintuża Jinduża tajjeb, kiku għaddem minn pajis għall-ieħor, minn konferenza l-oħra, nitlob li n-nies jużaw il-flus li diġaw ma disponibli. Eh, u fil-periodu li ġej u dimna dan żguru mhux forsa ħajkun il-każ għaliex il-promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli huwa importanti ħafna sabiex aħna nagħtu riżultati tagħna li għedni mistennija sa' 2020 jiena ċert għalhekk illi flimkien ma' Sur Oettinger aħna ħankun nistgħu niftemu dwar kwistjonijiet bħal infrastruttura, networks u proġetti ta' enerġija. Diġà hemm appropriazzjoni disponibbli għar reġjuni llum. U jekk inti qed tissuġġerixxi li nata aktar flus. E, din hija żgur mhux forsi xi li nixtiequ nitkellmu dwarha bis-serjetà, però mhuwiex f'idejn il-Kummissjoni tieħu passi unilaterali u tbiddel dawn il-ftehmiet. Issa l-mistoqsija li jmiss mistoqsija 20 mis-Sinjur Enser u tal-objettiv ta' tal-fondi strutturali. Frau Abgeordnete, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für die Frage. Grazzi ħafna, Sinjura, għal din il-mistoqsija. Dwar ir-rata tas sorbiment u l-effetti fuq appropriazzjonijiet fil-perjodi li ġejjin, hemm diġà regola dwar il-limitu massimu il-capping jiġifieri. Regola li għabbażi ta' ċertu tranċ talloka biss ċertu ammont skont il-proporzjon tal-GDP tal-pajjiż li jista' jintefa' fuq politika strutturali. l-ammont annwali ma jistax imbagħad ikun aktar minn dak il-limitu massimu. Fil-periodu li jmiss se saqsu li nfusna ċertament jekk dan il-limitu massimu huwiex ġustifikat jew għandu xinbidel. Sabiex bekk ikonna aktar kapaċità ta' assorbiment. Għal dak li xaqsam il-mod kif il-programmi jilħu l-għanijiet tagħhom il-ħames rapport wera biċ-ċar illi il-wirja ridet eh, tiġi kontrollata mill-qrib ċertament se jkollna sistemi ta' monitoraġġ fil-perjodu li jmiss li se jiġu proposti lejn l-2014. Kemm il-darba jiena hawnhekk f'din il-kamra tkellimt dwar il-problema ta' metodoloġija biex nevalwaw dawn il-programmi multianwali madwar nofs il-budget tal-Unjoni Ewropea jintefa' fuq dawn l-attivitajiet ta' diversi snin u l-qorti tal-awdituri tqis l-implementazzjoni iżda fiħdan sena finanzjarja partikolari. Dan imbagħad joħloq ċerti pressjonijiet metodoloġiċi għaliex fil-politika reġjonali għandna pereżempju tliet livelli ta' verifika għandek l verbazzjoni ta' kull sena mill-qorti tal-awdituri iżda mbagħad għandek ukoll verifika tal-ewwel livell, jiġifieri dejjem se jkun hemm rata ola ta' żbalji. Minkejja dana kollu, il komissar ta' qabli, kollega Hubner, introduċa pjan lil dan il-Parlament, pjan illi diġa qiegħed jidħol fis-seħ Madonna jkien jinkludi wkoll il-possibilità li DG ikun jista iwaqqaf il-pagamenti fejn ikun hemm bżonn sa sitt xhur. Dak l-istrument intużu aktar minn 50 darba s-sena l-oħra u s-sospensjoni ta' ħlasijiet mbagħad tneħħew meta il-punti relevanti ġew iċċarati. Eh, jeħtieġ li niftakru wkoll meta nqisu r-rati ta' żbalji fil-politika reġjonali fejn ikollok il-ħlasijiet illi jisiru fuq diversi livelli. Dawn huma punti li rrid jiġu organizzati fuq livell loġistiku u li wieħed jikkontrolla ta' kuljum. Dak kollu li għandu x'jaqsa max-xiri pubbliku eh, dejjem x'aktar x'ikun eh, suġġett ta' dibattitu bejn eh, l-Istati membri u r-reġuni Mhix sorpriża illi 70% tal-iżbalji, tar-rata ta' iżbalji jiġu minn dan il-punt. Jiena flimkien mal-Kummissarju Barnier ħloqna sistema biex nissimplifikaw il-proċeduri sabiex innaqsu r rata ta' żbalji. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu l-xogħolna u nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu b'dan il-mod fil-ġejjieni. L-Onorevoli Jensen issa. Grazzi lill-Kummissarju Han għal tweġiba eċċellenti. Turi illi dawn il-problemi qegħdin jittieħdu bċerta serjetà u ovvjament eh, il-kriżi ekonomika kellha l-effett għaliex il-Stati membri għandhom diffikultà li jsibu kofinanzjament. Allura dan se jfisser għal programm li jmiss. U mbagħad għandna l-kwistjoni wkoll tal-programmar ġenerali, jiġifieri il-fond strutturali ifisser l-iżvilupp tar-reġuni, jiġifieri qegħdin narawhom ir-riżultati f'dan l-ambitu. Xtaqt inkun naf jekk għandek x'aktar ideat għalfejn jidħol is-segwitu ta' l-anijiet ġenerali dwar l-iżvilupp. Mhux biss dwar il-proġetti iżda anki jekk mhux qegħdin jippromovu l-iżvilupp. Il-Kummissarju jogħġbok. Um, es ist unser erklärtes Ziel, in the next äh, Iva, huwa lan tagħna fi żmien ta' programmar li ġej illi jkollna politika ta' struttura illi tiġi adottata mal istrateġija tal-Europa 2020. Tana jfisser illi hemm għanijiet ċentrali, hemm prioritajiet, u dawn għandhom jiġu mibdula biex ovvjament ikun adattati mbagħad għal reġuni u mbagħad ikun fidejn ir reġim mistess illi illi jazlu il-prioritajiet tagħhom partikolarment qegħdin nitkellmu dwar reġuni kompetittivi għanra fil-Kommissjoni irrit ikonna għanijiet li nistaw nkejlu, ġifiri rridu naqblu dwar dawn flimkien u permezz ta' programm ta' investiment sabiex fl-aħħar ta' żmien inkun nistgħu nħarsu lura u naraw jekk l-annijiet li aħna ftemna dwarhom intlaħqux jew jekk ma jkunx il-każ irridu naraw mbagħad x'kienu raġuni għal din is-sitwazzjoni, jiġifieri hemm ikun hemm forsi xi problemi domestiċi u oħrajn esterni, u mbagħad minn hemmhekk niġbdu l-konklużjonijiet meħtieġa għall ippjanar tal-ġejjieni fi żmien ta' wara. Dan huwa l-iżvilupp kwalitattiv tal-politika reġjonali fi żmien finanzjarju li ġej. Grazzi ħafna, Sur Lavir mhux qiegħed hawnhekk. Sinjura Tikaw jiddispjaċini qed il-President iżda interessat mistoqsija illi se jkollha tweġiba dettaljata ħafna u waħda li normalment ikonna fi żmien għall-mistoqsijiet, jiġifieri il-mistoqsija tiegħek se tiġi mwieġba bil-miktub nifqu hawnhekk allum grazzi lill-interpretu, grazzi lill-kummissarju u nifqu hawnhekk.